b'ħafna emozjonijiet nixtieq li niftakru eh, f'Nikol Fonten li ħallitna dan l-aħħar wara ħidma politika twila li kienet dejjem tiġġieled għal dawk inqas fortunati. Aħna irrikonoxxenti ħafna. Kien eletta l-ewwel darba fl-1984 kienet membru tal-parlament tagħna għal 23 sena. Waqfet biss għal sentejn meta kienet ministru fi Franza. Matul dawn is-snin il-verament saret taf kif jaħdem il-Parlament, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u komplit dejjem taħdem favur l-istituzzjonijiet tagħna. Kienet viċi president um, ehm, responsabli tal-rikonċiljazzjoni u tħadmet bisħieħ għal rwol importanti tal-Parlament u għas-sistema ta' kodeċiżjoni aħna ehm, grati ħafna. Umbat, Kienem Simon Veil li kienet president ta' eh, l-parlament tana Verita Concordia. Ġifiri, dawn il-nisa 18 sena ilu matul il-presidenza tagħha aħna imħdimna għal dawn l-anijiet. Xtaqt infakkarkom f'din l-istorja għax nafu il-valur tagħha il-, -il fatt li jissa ħallitna tfakkarna fix-xogħol politiku tagħna. Ovvjament aħna differenti, imma id-diversità tagħna dak li tamilna iktar onja. Naraw l-Europa, il-kontinentana eh, li għandu issa 2000 sena, veru naraw forsi b'lenti differenti il-valuri tagħna huma l-istess aħna l kontinentana naħdmu biex nġibuħ verament eh, minn taqdimnet fis-xena eh, dinjija. Umbat 18 senilu kien hemm il-Karta tal-Drittijiet Fundamentali. Elle était convaincue qu'il a... Ija kienet verament temmen li s-sambleja tagħna kienet dik li trid twassal il-valuri fid-dinja kollha, speċjalment f'dawk iż-żoni fejn il-demokrazija ħadd ma kien jagħti kasa fejn kienet tiġi kasbra, speċjalment kienet tħobb ħafna l-Afrika. Aħna l-unika żona aħna l-kontinent tagħna m'għandniex issa il- pjena tal-mot, aħna nafu iġifiri meta jkun hemm nuqqas tal-libertajiet f'żoni wara tad-dinja kulla tidur lejna. I kienet isa eh, Nicole Fontaine kienet dejjem turi id-dawl. Dan l-assembleja mill-89 hija dejjem minn dik qed ilha taħdemaw ħadmet għal eh, ċittadini hija wkoll marufa għal ħafna eh, kidbiet li, li kienet kapaċi tagħmel. U meta kienet ukoll President tal-Parlament attendit ħafna konferenzi marret ħafna pajjiżi kellha preżenza qawwija man-nies li kienet tant importanti għal Nicole Fontaine. Kienet imma wkoll kapaċi tisma, kienet kapaċi wkoll tipperswadi l-ħaddieħor. Speċjalment meta konna qegħdin inħadnu l-euro kien hemm ħafna min kien qed jkun inkwetat fuq dan fl-Ewropa. Kien hemm ir-rapport ta' Fontaine fuq dan fejn rajna li verament i kienet li ħarġet dar rapport biex ikun hemm dan it-twinning, il-flus li kienu jaddu direttament ta' ċittadini. L-lum dan aħna wkoll nemnu fih. Nicole Fontaine kienet president verament li kella qalbina ħafna, kienet taraf kella viżjoni fi żmien meta Taliban fl-Afganistan kienet kienu qegħdin joqtlu n-nies u hi kienet stiednet hawnhekk fil-Parlament il-Mansur anki jekk kulħadd alla kienet qed tagħmel xi ħaġa eh, eh, għalula kon biex ma tagħmilix. Umbat ukoll il-President tal-Knesset u tal-Palestina dawn ġabbitom fl-imkien, kien għawnek, għall assemblea tagħna kienet ukoll importanti. Umbat fl-2000, fis-sena 2000, fis-summit ta' Nizza, kienet ikkonvinġiet il-Tony Blair biex jiffirma l-Karta ta' Drijiet tal-Bniedem tal-Ewropa. Fil-89 kienet fil-99 kienet qalet li huwa importanti li l-Unjoni nerġaw intu sens. L-affarijiet ma nbidlux minn dak iż-żmien l-hawn. Għalhekk issa aħna rridu nkomplu x-xogħol li bdiedet i. I kienet taf titkellem man-nies Staqalina biex nerġaw nqajmu dan l-entuzjazmu, n-perswadu l-nies dwar dan il-proġett tan kbir li huwa tagħna nom tal-Parlament eh, Ewropew jiena nirringrazzjak Sinjura President Aziza Nikol għal dak li inti ħdimt għalih il-passjoni, il-kuraġġ, il-koerenza li konna naraw x-xogħol tiegħek markat bihom dejjem dan rajnie U kif qed ħafna drabi inti nirringrazzjak għax issa inti taf li edna kollox inat u għal dan nirringrazzjaw. Grazzi ħafna. Je donne maintenant. Sa, nisimaw. Is-Sur Weber. Għandek ftit minuti biex tfeq ukoll inti titkellem fuq Nicole Fontaine. President, kollegi. Pala Pepe eh, aħna verament imnikta nisimaw bil-din l-aħbar ta' Nicole Fontaine, il-kondoljanzi l-ewwelnet tal-familja u l-bib tagħha il-familja tal l illum tilfet membru eh, kbir tijaw. Ħabiba tagħna li kienet dejjem mana. u ħadmet hawnhekk f'din l-awla għal 23 sena. Fil-karriera tagħha Nicole Fontain ħadmet bisħiħ fuq linji ta' politika li għandhom xaqsmu mal edukazzjoni Kienet taf li l-soċjetajiet tagħna għandhom bżonn il-valuri. Kienet taf li il-qofol għal-valuri kollox jorbot fuq l-edukazzjoni. Dan huwa valur ta' demokrazija kristjana. I kienet em, kienet ukoll Ewropea konvinta, kienet membru tal-Demokristjani, kienet l-ewwel mara li saret President tal-Parlament Ewropew. U kienet ukoll mara verament li kellha ħafna forza. Dan l-aħħar i għaltinna kemm importanti biex nerġgħu nagħtu spinta l qudiem lill-Ewropa. Għaltinna biex l-Ewropa rridu nerġgħu nagħmluh proġett li jistgħu joħolmu bih in-nies. Mela, ejja din il-vizjoni ta' Nicole Fontaine, nżommu dan pala memorja taħħa, memorja ta' mara qalbina, mara pafna forza, mara li kienet Ewropea konvinta. Grazzi. ovvio che Huwa ovvju li l-President Weber għannom tal-gruppi politiċi kollha tkellem fuq Nikol Nikol Fontaine palma ta' kien ġara eh, meta Giverhof xtat kien tkellem fuq Simon Veil. Issa għalna minuta sa' silenzju bil-memorja ta' l-ħabiba tagħna Nikol. Grazie, ringrazio anche il Presidente. Grazzi, nirringrazzja wkoll il-President Petering li xtaq ikun magħna llum għal din il-memorja ta' Nicole Fontaine. Grazzi, kollegi, eżis kollegi, sinjuri, minn